għanna il-rapport tas sur ħalo aħu il-dokument tal-vjaġġar għal ritorn ta' ċittadini ta' pajizi terzi b'residenza illegali. Ħames minuti il-rapporter jek joġbu. Merci, Madam President, uh, Commissioner, colleagues. Grazie ħafna, President, Kommissarju, kollegi. Kif nafu l-Europa ma tantx kellha suċċess biex tindirizza il-kriżi tar-refuġjati tal-migranti Parti mill-falliment huwa n-nuqqas ta' politika effettiva ta' ritorn, n-nuqqas ta' bilta li tibat lura il dawk li l-applikazzjoni tagħha maġiċ aċċettata u m'għandhomx id-dritt li jitlu u jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. 40% ta' deċiżjoni ta' ritorn biss jiġu implementati. U bla dubju ta' xejn dana kollu id-dajje fil kredibilità u l-leġittimità tas sistema tal-azil fid-dawl ta', eh, fid ta, ta kif aħna indirizzaw il-problema u kif jarawna ċittadini. U allura għanna dawk illi mandomx id-dritt għal protezzjoni internazzjonali u għallura mbagħad aħna minħatana ikonna risorsi limitati għal dawk illi tassew ħaqhom il-protezzjoni. Bekk għanna u kol situazzjoni fejn ikonna dokument għal ritorn ta' dawk illi mandomx id-dritt jibqaw fl-Unjoni Ewropea. Id-dokument attwali għal-ritorn għabbażi tal-rekomandazzjoni tal-1994 mhuwiex aċċettat mod miflux minn min pajjiżi terzi għaliex hemm nuqqasijiet fi standards ta' sigurtà. Il-Kummissjoni qed tipproponi li narmonizzaw il-format, il-karatteristiċi ta' sigurtà u elementi oħra tad-dokument. Kienem xi idea żina fir-rigward tan-natura ta' din il-proposta kemm fil-Parlament kif ukoll lil mill-Parlament. Jiena ġejt mitlub Eh, biex eh, nisbjega jekk dan jfisser li ma jkunx hemm aktar possibilità li wieħed jitlob protezzjoni fl-Ewropa jekk ikun hemm deportazzjoni għal migranti kollha. Dan mhux il-każ, din hija proposta teknika u ma tolqotx ir-regoli għal dak li nxaqsam l-ażil, il-permanenza fl-Unjoni Ewropea jew il-ħruġ ta' dokumenta ta' vjaġġar lan huwa illi jkollna implementazzjoni aktar effiċenti u inforzar tal-leġislazzjoni attwali u d-deċiżjonijiet. Dan ir-regolament huwa element zaħir iżda importanti tas-sistema tal-Unjoni Ewropea tal-Ażil għax jista' jgħin l-effettività tal-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi fil-kwistjonijiet ta' ritorn. Ifisser ukoll li għandna kontribuzzjoni biex innaqsu il-piżijiet amministrattivi u burokratiċi kemm fuq l-Istati membri kif ukoll fuq pajjiżi terzi il-ftajin bejn il-Parlament u l-Kunsil ġi konkluż f'trialogu wieħed tekniku politiku unqajjem xi punti. Il-Parlament irnexxielu iżom referenza għal bżonn illi jkun hemm rikonoxximent tal-dokument ta' vjaġġar bħala parti minn negozjati mar-rappreżentanti diplomatiċi ta' pajjiżi terzi meta niddiskutu riammissjoni. Il-Parlament żammi referenza għad drittijiet tal-tfal permezz ta' referenza għal artiklu 19 tat Trattat ta' Drittijiet Fundamentali u bżonn ta' rispett għal obbligazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u Internazzjonali ġifiri il-Karta u il-ftajim u koll jirrifletti il-sibit attwali dwar atti delegati taħt il-ftajim interistituzzjonali dwar teħi taħjar u deċizjoni taħjar ta' tfassil tal-liġi u ovvjament di mhix soluzzjoni maġika fir rigward tar-ritorn u ma nafux sal-lima punt in-nuqqas ta' dokument armonizzat huwa tassew raġuni vera skontra wara e, situazzjoni fejn pajjiżi terzi ma jeħdux lura dawn iċ-ċittadini tagħhom. Element importanti tal-ftehim kien li konna revizjoni siħa ta' dokument li l-in mill-proċess ta' soltu sentejn wara tul fil-seħ ta' regolament l-aktar tard. Wara umbat dana jiġi inkluż ma' dirett ma' revizjoni normali ta' ritorn. Il-ftajim u koll jisħaq il-bżon il-li kunem rikonoxximent ta' dokumenta return fil-ftajimit ta' li jiġu konklużi mill-Unjoni Ewropea u l-Istati membri u pajjiżi terzi. U għal biex ikonna l-effett mixti, hemm bżonn li il dokument jintuża mill-Istati membri kollha. Billi naġġornaw l-istrumenti għad dispożizzjoni tagħna, Nittamaw li nersqu lejn sistema Ewropea tal-azil li tkun aktar mamra biex tindirizza l-sfidi li niffaċċaw. Bħalissa parti minn din l-sfida hija li konna rata effettiva ta' ritorn. Dan il-ftejim huwa riżultat tajjeb għal parlament u nittamaw li bekk għanna dokument ta' vjaġġar aħjar għal ġejjini dokument illi jintuża aktar mill-Istati membri u jint jiġi rikonoxxut aħjar mill-pajjiżi terzi. Jiena nikkonkludi billi nirringrazzja lill presidenza lill kummissjoni u x-Shadows kollha għal kooperazzjoni u l-kontribuzzjonijiet tagħhom u għax-xogħol effiċenti fuq dan il-fajl leġislattiv nittama li kulħadd ikun jista' jappoġġa ir-riżultat fil-votazzjoni ta' għada. Naddi il-kelma lill kollegi u lill kummissarju grazzi. Issa nadu l-kelma l-Sur Avramopoulos. Eh, merci, Madame la Présidente. on... Grazie, President, onorevoli membri tal-Parlament. Li naċċertaw li konna ritorn effettiv ta' dawn il-migranti irregolari hija wkoll xi ħaġa li huwa punt ta' suċċess u dan wkoll biex ikonna politika ta' migrazzjoni ta' suċċess huwa essenzjali għaċ-ċittadini tagħna sabiex iżommu l-fiduċja tagħhom fil-sistema komuni tal-migrazzjoni fl-Ewropa iżda wkoll biex ikonna wkoll inqas migrazzjoni irregolari fil-ġejjieni. In-nuqqas ta' dokument validu ta' vjaġġar huwa fost xkiel ewlenin illi innaqsu il-possibilità tar-ritorn ta' migranti irregolari. Din is-sitwazzjoni nistgħu nsibu soluzzjoni għaliha billi minflok ikonna dokument ieħor ta' vjaġġar li joħroġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati membri madanakollu. Sabiex dan id-dokument ikun validu u jintuża fil-prattika huwa jeħtieġ li jkun rikonoxxut mill-pajjiżi terzi. U kienem model għal dokument standard ta' vjaġġar għal dawn il-persuni in pajjiżi terzi sa mill-1994. dana kollu l-istati membri ma jintużawx, ma jużawx ħafna dan il-dokument. Il-pajjiżi terzi li maħħom f'dejmit ta' rimassjoni qed jiġu negozjati jikkritikaw id-dokument għaliex hemm elementi ta' sigurtà mhux sodisfaċenti u bekk dawn jistaw jiġu ukoll iffalsifikati b'mod faċli. Bekk il-Kummissjoni ipproponiet regolament biex tindurizza din il-kwistjoni billi nistabilixxu dokument ġdid Ewropew għar-ritorn ta' persuni minn pajjiżi terzi. Dan id-dokument ta' vjaġġar se joffri format uniku u wieħed Ewropew ċertu karatteristiċi ta' sigurtà miżjuda mod partikolari ikun hemm karatteristiċi ta' sigurtà preċiżi li manemizzaw ir-riskju ta' falsifikar. Sabiex ma noħolqux aktar biżijiet amministrattivi Il-karatteristiċi ta' sigurtà se jsegwu dawk li diġà jiġu applikati f'dokumenti oħra Ewropej brabta mal-vizas. Il-format il-ġdid kif ukoll karatteristiċi aktar siguri ta' dan id-dokument tar-ritorn għandhom jgħinu niffaċilitaw il-fat il li il eh, pajjiżi terzi jaċċettaw tali dokument dan huwa strument importanti tekniku li sejjejn li insaħħu sfida partikolari fil-politika tar-ritorn tal-Unjoni Ewropea. Iżda din għal ħaġa għandha titqis bħala element wieħed minn bosta. U din hija parti minn strateġija USA skont il-pjantazzjoni tar-ritorn ta' Settembru 2015 Lan huwa li nappoġġaw l-isforzi ta' stati membri li faċilitaw ir-ritorn u riammissjoni ta' migranti regolari u dana skont ir-rispett għad drittijiet fundamentali tagħhom u l istandards u proċeduri skont ir-direttiva tar ritorn u f'tejmiet internazzjonali biex nikkonkludi. Jiena nixti nesprimi il-gratitudni tiegħi lill rapporter u anki l-shadows fil-Kumitat Libe għall appoġġ sħiħ tagħhom u l-kollaborazzjoni eċċellenti matul il-proċess leġislattiv. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa niftaħ dibattitu nibdew mill-PPE l-Onorevoli Mussolini. Grazzi li neggarantixxu ritorn trasparenti minn dewmien ta' migranti irregolari hija prekondizzjoni biex bekk niggarantixxu akkoljenza sħiħa u ħarsien għal migranti regolari. U allura b'dan ir-regolament tekniku ħafna maħniex qed nintroduċu xejn ġdid iżda qegħdin ukoll nirrispettaw dak li għandna fil-regolament tal 94. Grazzi li rapporter għal-ħidma tiegħu għaliex bekk qegħdin narmonizzaw standards biex bekk ma jkunx nix problema ta' falsifikar u għan opportunità biex l-istati membri minn pajjiżi terzi jirrekonoxxu dan id-dokument. Però b'dan l-intervent tiegħi nixtieq ukoll niffoka fuq dak li kien eh, l isprun tal-PPE u biex bekk anki niffukaw fit-test artiklu 24 dwar il-Karta ta' Drittijiet ta' Tfal biex nifokaw aktar fuq dan il-punt għaliex dan huwa suġġett tal qalbi u nfakkar illi nagħmlu referenza spiċtu għal fatt illi flatti kollha brabta ma' tfal jekk jitwetqux minn awtoritajiet pubbliċi jew minn entitajiet privati, xorta waħda id-drittijiet ta' tfal dejjem iridu jiġu konsidrati. Ġifiri, anke jekk dan huwa regolament illi huwa tekniku iżda xorta waħda ridna ninkludu din ir-referenza fundamentali. Bekk jiena nemmen li sostanzjalment sar xogħol eċċellenti kien hemm kontribuzzjoni minn kulħadd u bekk ċertament aħna nixtiequ li jkollna l-approvazzjoni ta' dan ir-regolament u mill-ġdid ngħid dan huwa l-ewwel pass lejn e, situazzjoni fejn nilqaw b'mod aħjar il-migranti regolari u biex bekk nkun nistgħu nibatu lura dawk li huma irregolari. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għall-essendi Sinjura Dalli. A credible migration policy kif irreferejt għaliha inti wkoll kummissarju trid tkun magħmula minn numru ta' policies differenti inkluż dwar relokazzjoni dwar resettlement imma daqstant importanti wkoll ir-ritorn. immigranti li l-applikazzjoni tagħhom għall ażil tiġi rifjutata u oħrajn li ma jikkwalifikawx għal protezzjoni għandhom jirritornaw lura lejn il pajjiż tagħhom b'mod sigur u fħarsin totali lejn id-drittijiet tagħhom u dan huwa punt importanti ħafna għalina soċjalisti u demokratiċi. fil fatt sal lum il ġurnata s sistema tal unjoni ewropea għar ritorn ta' migranti regolari li ma jkunux qegħdin fl unjoni ewropea legalment mhijiex effettiva u r-rikonoxximent tad dokument tar ritorn ta' bħalissa fil fatt huwa baxx ħafna E kif dan id dokument mhux qiegħed ikun aċċettat mill awtoritajiet ta' pajjiżi terzi għal numru ta' raġunijiet fil fatt l armonizzazzjoni ta' dokument ewropew aktar sigur għar ritorn ta' immigranti regolari għandu jiffaċilita r ritorn u r riammissjoni ta' persuni li jkunu qegħdin joqogħdu illegalment fl unjoni ewropea filwaqt li jassigura li l pajjiżi terzi jħarsu l obbligi internazzjonali tagħhom huwa ta' sodisfazzjon għalija f'isem is-soċjalisti u demokratiċi li permezz tan-negozjati li għamilna irnexxielna nassiguraw ir-rispett lejn id-drittijiet fundamentali tal bniedem skont il-liġi internazzjonali u skont il-liġi ewropea u b'mod partikolari id drittijiet tat tfal issa għandna bżonn li l istati membri jassiguraw l użu effettiv tad dokument ewropew tar ritorn u li jippromovu dan id dokument fi ftehim ta' riammissjoni sew bilaterali u anki ftehim li tidħol fih l unjoni ewropea kif smajna dan id-dokument mhux se jsolvi l-kriżi migratorja tal-unjoni ewropea Madankollu flimkien ma' policies u inizjattivi pragmatiċi nistgħu insaħħu l-pass lejn l-implementazzjoni ta' liġi b'saħħitha li tista' tibda tindirizza bis-serjetà l kriżi migratorja li għandna quddiemna. If you allow me, Madam President, I would like to just thank the rapport. Ili nirringrazzja lill-Kunsill Kummissjoni u oħrajn għall kollaborazzjoni tagħhom. Grazzi. Merci Madame nom des conservateurs et réformistes, pour une minute. L-Onorevoli Stevens fi semli sijar għal-minuta. Fużet il-besta kulli. Grazzi ħafna, President u kollegi. Dejt huma eh, migranti eh, li ma jistawx joqgħdu fl-Unjoni Ewropea li tassew jintbatu lura. Il-livell tar-ritorn huwa baxx ħafna madwar 30 fil-mija politika ta' ritorn li tkun effettiva hija priorità u dana biex bekk ikonna il-politika ta' pushback għaliex imbagħad għandna persuni li qegħdin hawnhekk eh, mod irregolari, pereżempju mill-kontinent tal-Afrika, li jeħtieġ li morru lura eh, lejn pajjiżhom ma iżda ħafna drabi dawn m'għandhomx dokument regolari u xi kultant talom dan id-dokument ta' vjaġġar. Issa, xi kultant eh, naraw illi dawn jiġu falsifikati u allura l pajzi terzi mhux qed jaċċettaw tali dokument u qegħdin intawlu il-proċess. U allura din il-proposta importanti għaliex bekk qegħdin naraw li konna dokument b'saħħtu standardizzat li konna l-ewwel pass tajjeb biex bekk ikonna politika effettiva ta' ritorn. L-Unja Ewropea bekk qed tagħmel azzjoni biex ikonna valur miżjud biex bekk xorta waħda dokument jibqa l-kompetenza tal-Istati membri. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Becerra għal żewġ minuti. No. Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, President. Eh, Kommissarju, meta nitkellmu dwar il-retorn ta' eh, pajzi ċittajin ta' pajzi ta' aħna eh, ntejbu l-arfin ta' dokumenta ta' safar tagħhom biex intejbu l-effiċjenza u sigurta sigurtà fir-ritorn. Imma ovvjament hemm nuqqas ta' koordinazzjoni u nuqqas ta' skambju ta' informazzjoni bil-istat m'hemm nebda dubju li ma jistawx dawk li m'għandhomx dritt għal protezzjoni internazzjonali għandhom jinbatu lura pajjiżhom garanziji. Imma jien nixtieq eh, ngħidilkom li min qed jinbat Eh, forma eh, inġustax memx politika taf kemm hemm rifuġjati li qed eh, jiġu mibawta għal periklu minar ma hemm rispett kull minuta fil-kas ta' Turkija per eżempju li batu lura s-Siri u Turkija l-darboħra batu għom Eh, lura eh, teddida ta' Daesh jew fej l-omosessualità hija huwa reat. Eh, verament huwa t-Turkija pajjiż sigurtà fejn nistgħu nibatu n-nutura fil-każ ta' Spanja s-sibt li għadda ħafna adolescenti ndbatu lura f'Melija mingħajr u minna maġew sommet tal ebda tip ta' identifikazzjoni, sinjuri. L-Unjoni Ewropea ma nistax tippermetti li tiġi ripetuta situazzjoni bħal dan. Għandu jkun hemm azzjoni eh, għax inkella jkonna paraliżi fl-Unjoni, il komissjoni u l-Kunsill huma huma huwa suġġett ta' dak li eh, għajdu l-kapit ta' stat. Aħna għandna bżonn Ewropa għaw b'saħħitha imma wkoll il ċittadini li huma niżil vulnerabbli minn pajjiżi oħra li jiġu minn mizerja u jiġu minn pajjiżi barbari. Grazzi. Merci, j'attendais la fin de la traduction parce que vous avez... Kontet it-tmim tal-interpretazzjoni, inti għagġilt eh, ħafna fl-intervent tijak u t titkellem għal-liber, Grazzi, aħna kellna dibattitu biraħ fuq il-migrazzjoni fejn Sina Mogherina fakret li l-opponi l-istati membri li jieħdu la responsabilità tagħhom. Għal dawk li għandhom bżon il-protezzjoni internazzjonali mhix u dan id dokumentarju ta' ritorn ħan biex nqogħdu naħarbu mill-rifjut tagħna ta' refuġati minn tal-pajjiżi terzi u li ħan nkaċċuhom lejn il-pajjiżi ta' transitu u spiċa u situazzjoni fejn għazbis għan permettu dak li kun jaċċetta volontarjament. Għajna għed nistaqsi fuq il-rieda ta' dal-personi għedin jitkeċċew. Għal-menu dan il-dokument li jiġi stabilit fil li huma jifmu. Aħna għanna namen f'dan il-rigward il li jgħaddi. Pala minnu, pala minnek, miex solidari illi dan il-dokument uh, Eh, li jikunu eh, jgħaddi minnajr ma namlu dak li jgħamlu jgħamlu pajizi terzi oħrajn u dinar ma jkunu jafu ma bijaħ. Għaxu ma jaċċettaw ħafna immigranti mill-li namlu għahna. Grazzi. Onorevoli Sargentini. Minuta unops. nofs. Grazzi ħafna, President. bla dubju jekk ikollok politika ta' għażil eh, għandek bżonn ikollok politika ta' ritorn biex jintbatu lura lil pajjiżhom u biex tagħmel dan għandek bżonn tiżgura li għandhom id-dokumenti adekwati. Vesse passe jew xi tip ta' pass kwalunkwe ħaġa li tista' servi biex tidentifika lilek innifsek imma l-ħodor ħaj votaw kontra għalix għax il-Kommissjoni ma tatnax e, e, e, valutazzjoni ta' impatt u ma ħajet jgħidu li ħajamlu nir-ritorn din il-maniera aħna għanna mezzi moderni ta' identifikazzjoni dina mhux xi ħaġa li qed tiġi bħala bażi. Ħafna huma dawk li jaqgħu bejn regolamentu ieħor hemm min irid imur lura u ma jistax imur lura. Allura, ehm, pajzi li human ter pajzi terzi li juman għaz demokratiċi li ħaj jottienu eh, data privata ta' dawk li ħarbu minn pajizom. Dan jista' jwassal għal periklu għal ċittadini. N-numru ta', ta migranti qed jiżdied fid-dinja. Tara s-sitwazzjoni fit-Tunizija u tara li l-Unjoni Ewropea qed ikollha approċċ iżjed repressiv jekk aħna ma nistawx intejbu dak li għamilna fl-2015 sejrin fi triq il-ħażina. L-Onorevoli Arno tal-Minuta Nofs. Grazie ħafna, President. Forsi taħseb, jek tħares li titlu tal-dibattu li jena ħankun favur eh, dal rapport biex jiskura li dawk li ġew f'pajjiżi Eh, tal-Unjoni Ewropea eh, legalment ma jkunx jkun jista' għaw. Nitkellmu dwar stat ta' dritt u qed nara eh, x'għan għandu. F'kapaċi taħseb ukoll nopponija għax kif jem jiġri bl-Unjoni Ewropea huma lan huwa armonizzazzjoni fej kollox l-istess mudell li servi għal kulħadd. Jiena mhux konvint li dan ħad tipprovdinna effett ħlif kosmetiċi jew kella ħadd wassal għal xie Eh, differenza eh, specialment id-deċizjonijiet li t li waslu għal iżet immigrazzjonijiet. Jina eh, stieni għal deċizjoni mux ħagħa tapla tapplika l-Renju Unit. U sevrunta tapplika l-żewġ naħed. Jina marriċ li jkunem leġijiet fl-Unjoni Uniti minnaw, għallu tkun ħagġa ipokritika jek jina issa għal-intervjeni f'deċiżjoni bħal din li mhux ħajaffettwa lili jew Renju Unit. Għallu naħseb li mux ħagġa xirqa, naħseb li ħagġa xirqa li nastieni. Grazzi ħafna. Sur Fontana, zoġ minuti u nofs. Grazzi, aħna għedin ħabtu wiċċna ma' soluzzjoni li tista' titqis mod pożittiv għaliex fid-daw ta' ħafna snin issa qed naraw li maġġoranza kbira fil-parlament li jgħid li persuni li jiġu mod illegali jew m'għandhomx dawk il-kriterji li jasodisfaw biex jibqgħu fil-pajjiż għandhom jiġu ripatrijati iżda ma rridx li dan jiġi trattat palma jiġri ħafna drabi li jkun hemm rida tajba li nagħmlu affarijiet tajbin u ħafna affarijiet iżda tispiċċa biss eh, tisfa fil xej u tintela fil-burokrazija u li iktar ittaqal l-awtoritajiet tal-istati membri anzi jekk aħna bdejna sena li għaddiet b'linja ta' politika u tentativ biex jippruvaw nirranġaw il kustini tal-migrazzjoni, nifakkar li e, fil-sena l-Italja waslu l-fluq minn 100.000 persuna u 60% ta' dawn il-persuni ma kellhom ebda kriterju biex eh, jippruvaw jibqgħu fl-ħindan Unjoni Ewropea mingħajr ebda protezzjoni internazzjonali, mhux qegħdin jaħarbu mill-gwerra, m'għandhomx id-dritt ta' dak il-produzzjoni internazzjonali, protezzjoni internazzjonali, imma daw irġew riturnati inqas minn 5000 ruħ. Ir-ritorn effettiv eh, suppost kien 5000 ruħ. Problema jista' ikun. U hemm ukoll problemi politika ta' votarita politika. Jekk xi ħadd jemmen li aħna rridu nilqgħu kulħadd, ma sex ikun għax nafu li tant hawn nies qiegħda fl-Ewropa ma nistgħu nagħtuhom ebda futur. Aħna ma nistgħu nebdew ebda fuq dan il-persuna u allura dawn ma jistgħux jintegraw ruħhom u ma jimbax jiġri. Jiġri li wis probabli ħafna drabi jmorru lejn il-legalità, il-kriminalità forsi oħrajn jinġibdu lejn eh, il-ġennati palmu mal-Islamizmu estrem. U allura biex l-Ewropa sopravvivi jrid ikun hemm il-politika tar ritorn serju li jsir sew u nittama li hemm irrieda wkoll politika li dan iseħħ għaliex hemm ħafna reżistenza u ħajkun hemm eh, għaliex ideoloġikament persuni li jaħsbu li wieħed jista' jaqbad jiftaħ idej għall-Ewropa kollha Afrika kollha fl-Ewropa u nafu li din hija ideoloġija ideoloġija sfortunatament dejjem iwaslu għal falliment. Nittama illi din mhijiex intenzjoni. Nittama li nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni għadu attenti iħna rridu nsibu f-medzi effiċenti u nħaffu kella il riskju kun l-Unjoni Ewropea bi l-immigrazjoni immigrazzjoni tispiċċa tikrolla. Il-gruppo INF Grazie ħafna, Non Gabriel, zewx minuti. Grazie ħafna, President. <clears throat> Kommissarju kollegi, aħna l-lum qed nitkellmu dwar strument tekniku. Madana kollu għandu l-potenzjal li tkun eh, ġebla fis-sistema ta' azil tagħna jina nixxieq nappoġġa dan rapport u nixxieq ngħid tliet affarijiet. L-ewwel aħna għandna bżonn inkomplu l-azzjonijiet tagħna fl-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu negozjaw ftehim ta' reammissjoni għal pajjiżi terzi. Jiena nixtieq eh, nilqa' din eh, il-proposta ta' dokument ta' vjaġġ eh, li għandna ndaħluha f'kull ftehim. Jiena wkoll nixtieq nitlob li l-Unjoni Ewropea biex tagħmel dak li hemm bżonn biex tasal għal ma' posti bħal Nigeria u Niger eh, fil-Sahara. Jiena nixtieq nappoġġa l-idea li kopja ta' da' dokument jidħol fil-Eurodac u fl-SAS u li l-Bulgarija ikolla aċċess għassis għall-SIS għax Bulgarija għanda frontiera esterna mal-Turkija għalhekk il-Bulgarija għanda eh, eh, eh, tissodisfa il-kriterji ta' sigurta u tekniċi kollha. Jien l-artiklu 13 mill ftejim ta' Kotonu jistipula li l-pajjiżi sieħba tagħna għandhom jaċċettaw Eh, lura ċittadini tagħhom. Dan id-dokument ta' safaru eh, uniku hija ħaġa tajba imma ma eh, tikkompensax għal rekwizit li l-pajjiżi terzi għandhom joħorġu dokumenti ta' safar għal-ċittadini tagħhom għalhekk għandna bżonn kooperazzjoni ma' servizzi konsulari. Għandna bżonn insolvu l-problemi tal-migrazzjoni issa għax dan huwa importanti għas-sigurtà tagħna fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li għandna nippruvaw intejbu l-aspetti, il-parametri tekniċi kollha u hawnhekk naħseb li huwa passer quddiem. Grazzi. Naddisa għall-Onorevoli Weidenholzer, komissarju għal erixin ta' snin l-Europa ġifacċata bħafna ħafna immigranti għanna nħarsuhom skont standards internazzjonali u skont tradizzjoni saħħita ta' solidarieta, ma biex namlu hekk forma ċara għandna bżonn regoli ċari, strutturi effikaċi u għandha tkun ħaġa regolata li ħaġa li bħalissa hija nieqsa f'ħafna postijiet fl-Ewropa u f'ħafna stati membri is-sitwazzjoni m'hemmx kontroll fuqha. Ġifieri hemm ħafna nies li qed jħossu minn infushom niqsin fis-sigurtà, mnuqqas ta' trasparenza, mnuqqas ta' konsistenza. Għanna bżon niżguraw li eh, l-dispozizjoniet administrativi adekwati jiġu stabiliti u n-nis għandhom ikunu jafu x'qed jiġri. Il-kustjoni ta' dokumenti ta' safar għal dawk li huma illegali huwa pass importanti f'dan id-direzzjoni. Dan id-dokument hemm bżonnu biex wieħed ikun jista' jagħmel kredibbli l-proċedura ta' ażil Ewropew. Tfisser l deċiżjonijiet negattivi fuq l-azil ma jwaslux għal dritt li wieħed joqgħod. Dawk li jintbagħtu lura għandhom jiġu mm, mibawta skont il-liġi internazzjonali u dan għandu tirrikjedi bażi legali adekwata. Dokument ta' dokumenti ta' safar jistabilixxi ċerta standards ċerta eh, espożizzjonijiet ta' sigurtà għal dawk il-pajjiżi li jiffirmaw eh, u jaqblu ma' dan. U aħna jkun dispozzjoni għalihom ukoll. Naddu issa għal l-Onorevoli Kolmel. President, jiena nappoġġa il-rapport mill-kollega tiegħi miss l-Onorevoli Ħalaħu għaxin għanda tkun parti mill eh, firxa ta' miżuri biex ikun hemm politika ta' azil konsistenti kollha nafu li ma nistawx indaħlu lil kulħadd. Għalhekk eh, għax għandna bżonn spazju għal dawk li verament għandhom bżonn. Dawk li ma jissolistawx il-kriterja għandhom l lura. Għalhekk huwa deċiżiv li huma jkollhom dokument ta' ritorn ta' safar adekwat għalek għanna bżon n-implementaw eh, din il-proposta kem jistajkun malaj u min finalment għedin nittrattaw il kustjoni tal-azil u migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea Nasab li huwa pass importanti imma ħaġa li tiġi implementata jfisser li għandna bżonn ikonna proċess, ikonna eh, adekwat u evalwazzjoni ta' xieġri f'kull stat membri naħseb li huwa importanti li aħna ma nitkellmux dwar teorija imma prattika wkoll. Merci. l Breton. Grazzi, l-istati membri ma vittmi ta' dawn il-flussi migratorji minn preċedent u għandhom id dmir li proteġu l-identità tagħha l-Unjoni Ewropea. Damet biex fenet fa' Sinjura Merkel ma reaġixxitx sew għaliex fetħet il-bibberaħ il-poplu Ewropew issa obbligat li jagħmel il-kontijiet. id dokumenta ritorni li l-Unjoni ser toħloq tippermetta li iva tibattu lura il-stati membri il-migranti mill-Ewropa u tip ta' passaport ta' tkeċċija li ħajvoludu biss għal ritorn wieħed lejn eh, il-barra mill-Unjoni. Imma din jellat supranazjonali ma sarx naċċetta, ma nistawx nqodu nihbew wara subajna, l-Unjoni Ewropea ma sarx isarħ fuqha għaliex ħad kompli ċedi għal lobbies ta' immigrazzjoni. L-istati membri jistgħu jġidu biss kontra migrazzjoni meta jkollhom is-sovranità tagħhom. Grazie, onorevole Diaz de Mera, prego. Grazie, Arna. Onorevole Diaz de Mera. Grazie, Presidente Grazie għafna, President, Kommissarju, dan hija inizjattiva tajb, inizjattiva legislativa tajba jena nifraħ ukoll il-ħabib tijaj ġusi ħala aħo bħala rapporter. Regolament li daħħal l-armonizzazzjoni esempio, tal-modell biex jistabilixxi ehm, sigurtà kontribuzzjoni tal-oġġettivi tal-Unjoni biex jtejbu s-sistema ta' ritorn garanzija aħjar. It-titjib fil-dawk li nirċivu l dawk li għandhom bżon ta' ħarsin. Il-naqqas tal-pis amministrativ fil-kont tal-konsulati huwa diffiċli li jiġi falsifikat il-dokument ta' safar. Imma li ħaġa importanti huwa li nevitaw l-immigranti irregolari jiġu sfruttati minnaħa tal-mafjas. Biex nala jina eh, fraħt b'din l eh, man nix ninsew li politika ta' ritorn b'saħħita tippermetti politika ta' azil Jina Jiena għandi diffikultà waħda mill-elementi dajfin li għandu huwa l-diffikultà li wieħed jaraf eh, l-arfin naħa tal-pajjiżi terzi, ħaġa li rridu nistennew għal li ħajġri. Imma jiena naħseb li huwa strument li jista' jkun eh, utli biex jattiva il mekkanizmu tal-suspensjoni li jiena eh, favur tiegħu. Grazzi ħafna. Onorevoli Diaz de Mera, mistoqsija li trida. Onorevole Sonsulica. Grazie Presidente. Uh, yes, Mr. Eh, Grazie Presidente. Kollegi, aħna għanna situazzjoni terribli. Dan dokument ta' safar uh, Ewropej ma' mux maruf minn dawk il-pajizi li jridu jaċċettaw lura dawn in-nies. Allura aħna xħal x'użu ħajkollu. Għax ħafna okkażjonijiet ma jaċċettawx l-dawk in-nies jgħidu li hemm nuqqas dokumenti jew inkella ma jarfux eh, eh, dokument ta' Ewropew ta' safar. Kif ħan iffaċċaw din is-sitwazzjoni? Prego, onorevole. Ek joġbok, onorevole. Aħna għanna qoddimna eh, Sunzulika mistoqsija verament f'waqta u f'posta X'ħan għamlu dawn il-każijiet? Nattivaw il-kapaċità diplomatika tal-Kommissjoni Ewropea li għandha. Kommissjoni Ewropea għandha teżerċita il-kapaċitajiet li għandha diplomatiċi biex il-ftehim ma' pajjiżi terzi jaċċettaw li dal-dokument ikun validu. Nispera li eh, rispondejtek. Grazie ħafna. L-onorevoli Lopez Aguilar, minuta u nofs. Ekkjoġ bok kontrendo. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, 2014 il-Stati membri eh, ħarġu nofs miljon eh, ordni territorju. 40% ġew eh, applikati, Mux vera li fl europa jitħol kullħat għax jista' jqgħod hawnhekk ma jgħamlu da kontra xir ritorn ma jiffunzjani. Ir-ritorn tiġri imma fl-istessin ngħidu li n-noqqas ta' dokument uniformi u validu li jagħti garanzija bi standards tekniċi u ta' sigurtà adekwati eh, li persuna tiġi identifikati hija diffiċli eh, biex il-pajjiżi terzi jaċċettaw. Jiena ħaġa li nifmuha u narfuha. L-inizjattiva ta' Kommissjoni hija f'waqta, imma l-tħassib huwa l qabel kollox din l-inizjattiva Eh, tagħti garanzija l drittijiet li hemm fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali indipendentament minn nazzjonalità tal persona li għandhom da' dritt tal Tieni, il-Kommissjoni tagħti garanzija li m'hemmx ħajkun hemm ritorn fejn hemm brutalità f'daw il-pajjiżi jew abbuż li huma kompatibbli mal-valuri li l-Ewropa tajt li tħaddan u li tajt li tiddefendi għax aħna ma nix nippermettuha. Imma kambjati kapaċi l-Ewropa tbiddel l-attitudna negattiva li tuża mal-migrazzjoni. Il-retorn ma jistax ikun l-offol, għandu jkun l-istrument l oddat l-axħar nużaw biex nibatu l-ura dok mandom ġrit. Imma li għanna bżonnu għambidlu il-politika l migrazzjoni ta' Europa. ħagġa li mannix nevitaw. Grazie ħafna. Onorevoli Barekov. Minuta, kjoġbok. Kalo, aku, Kolku po-burżu. Jena nappoġġa r-rapporter tagħna iżjed ma nħelsu minn migranti illegali, iżjed ikonna opportunitajiet li fizikament eh, eh, eh, inkomplu nejxu. Għalix għan nifqawaw, pala ċittadin, nistanajlkom li f-Sofja fil-kapitali tal-Bulgarja, mit metru il-bot mill-president, zona jedula il-Bagdad iż hemm suq illegali għat-traffikar. Eh, l europa għalqet il-frontiera tagħha u l-gvern tagħna eh, spiċċa bħala intermedjarju bej Merkel u Erdogan. Jien nissuġġerixxi li għandna nbidlu r-regolament għan m'għandniex naċċettaw bħala migranti tagħna dawk li huma regolari, irregolari eh, eh, huma migranti ekonomiċi. Għandhom jinbatu lura minn fejġew u l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa eh, tħallas l-ispejjeż għad-difiża tal-frontiera mat-Turkija. Grazzi. Sehr geehrte Grazzi ħafna, naddu għall-Onorevoli Pretzel. Um, signori, President, Komissarju, għall-ewwel darba jider li għaw li għaw maġġoranza li qed timxi lejn ir-ritorn tal-migranti illegali li jgħixu fostna nies li ippruvaw jużaw il-drittijiet tal-azil biex jitħlu għaw. Dan huwa ġa pass qudiem importanti, ma dan kollu mhux biżejjed jekk ma jkonniex il-miżuri tekniċi ehm, dokument komuni eh, tal-Unjoni Ewropea għanna bżon affarijiet oħra u kol għanna bżon namlu pressjoni fuq il-pajizi eh, li minn fejb ġew li huma jarfu dan dokument. Għaxin għandi dubi, xfin eh, din il-pressjoni mhux ħajarfu dal dokument. ħaġa li jissir. Nħarsu kif nassoċjaw l-arfin ta' dokument mal-lajnuna finanzjarja najdulom, jom kella namlu pressjoni bil-relazzjoni kummerċali għanna maħħom. It-tini, ħaġa li importanti u koll li għammek hemm volontà politika fil-pajizi Ewropej biex uh, eh, tiskura li n-nis jindbatu l-ura. Ma nistax najt li dak huwa l-kas fil ġermanja dik il-volontà fil-Germania bħalissa ma, tis, ma teżistix. Ħafna drabi ma jsir xej biex jiġu mibaw tal-ura. Kollegi tijaj fl-SND jajdu l-ritorni għandhom ikunu eh, eh, l-axħar rikords l-axħar possibilta. Imma jena ma naqbilx, mandiċ tkun li lan li nħallu moviment ta' azil. Il-ritorn għandu jkun l-ewwel priorita biex niżguraw li kulħadd li jiġi minar il-kriterji adekwati eh, ta' azil dawn automatikament jitbatu l-ura. Grazie ħafna. L-Onorevoli Spovola minuta u nofs. Grazie ħafna. Kommissarju, nappoġġa din l-idea tal-dokument ta' safar Eh, konġunt ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li qegħdin eh, eh, fl-Ewropa formal legali. Jena naħseb li tkun ħaġa tajba jekk intejbu l-istrumenti tagħna dak li jaqsam dawk li huma hawnhekk illegalment għax inkella ma jkunx sistemi ma jkunx dan politika oħra ta' ma nistbix ħatejn, m'hemmx soluzzjonijiet faċli. Dan dokument minnu nnifsu mhux ħajs solvi l-problemi il-problemi li għanna bil-politika ta' ritorn eh, ineffikaċi. Mem ħagġan li statejn ġittej il-situazzjoni. Per eżempju, li naslu għal-ftejim ta' riammissjoni. Dan tirrikjedi li n-naħa l-ħora tkun disposta li titħol għal dawn il-tip ta' ftehim. Għalhekk huwa essenzjali li l-pajjiżi terzi għandhom jarfu dan id-dokument. Imma dan twassanna għal politika barranija. Ma memx soluzzjoni faċli. Politika ta' ritorn effettiva ma tistax tfisser tnaqqis fl-standards tal-konvenzjoni ta' Ġeniva li għandhom jiġu rispettati. Jiena għalhekk nixtieq nisħaq li fl-istess ħin nuri l-appoġġ tiegħi għal l Grazzi. Paldies kungs. President Commissario. Din il-kapacità li nabatu lura persuni li t-lumot irregolari u ix sinjal tajjeb. L-ewwel net minħabba li eh, persuni li mhumiex refugġati jifmu li jistgħu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea żmien twil mingħajr passaport ġeċ il migranti oħrajn illegali. Jien l lura n-nies imma jindu bżonn ħafna rizorsi biex ngħinu dawn il-persuni illi jħarbu mod effettiv mill-gwerrer u mill-tortura u persekuzzjoni. Aħna maħniex less li kon nagħmlu tajja bħal din tip ta' sistema u nassorbuha l-immigranti legali huma kollha parti mill-politika ta' dan il-pajjiżi terzi u ma nixtux li nbagħtu dokumenti ta' vjaġġar għal persuni eh, ta' nazzjonalini terzi biex eh, mhux jista' jibqgħu fit territorju tagħna. Diskussjoni fuq din ir-regolament huwa sempliċiment opportunità eh, biex nirranġaw sistema ma mhijiex panaċea imma hija pass u pass lejn li nibatu lura persuni li jeddin f'pajjiż mod illegali. Grazzi nirvuli l minuta u nofs. Grazzi, Sur President. Jina nishtiq nara, jina tassew kontent li ħanatu bidu għal dan id-dokument li qed jitkellem fuq politika ta' ritorn effiċjenti. Dan din hija kondizzjoni fundamentali jekk aħna rridu niggarantixxu l-ħaddim tajjeb tal-politika tal-ażil u uh, aħna għandna ċertu l-istrazzjonijiet il kummissjoni preċiza illi bejn 400 500000 ruħi ruħ minn pajjiżhom fis-sena u 40% ta' dawn il-persuni mm, ma jistawx jibqgħu fl-Unjoni Ewropea l lura li fisser illi 60% ta' ġviri bejn 200 u 300 400 fis-sena jibqaw fl-Unjoni Ewropea u eh, allura għal xi pajjiżi tal-Afrika għandek ammont perċentwa pjuttost kbir. Jekk aħna ma nistax nigarantixxu l-effiċenza tal-politika tar-ritorn tagħna, aħna ma nistgħux Eh, nżidu il-perċentwal tar ritorn ħajkonna problemi kbar fuq żmien twil li nippruvaw li nużaw il-mezzi kollha finanzjarji meħtieġa biex inkunu nistgħu nilqgħu rifuġjati li tassew għandhom bżonn lajnuna fil-verità. Għaliex ċertu rifuġjati għandhom riskju li jkunu vittmi, allura għandhom bżonn il-protezzjoni tagħna sħiħ. Grazzi sur Liberaski. Minuta. Grazzi tassew. Jien għandi mistoqsija. Din il biex ta' xogħol għalfejn ma minnijiex qabel. Kienet tkun ħafna iktar faċa li kienu kiko minnija senna ilu. Ħafna minn problema li jisna qegħdin naddu minnhom ma kieku ma jeżistux. Aħna rridu li nagħmlu differenzjazzjoni bejn dawk li qed jibqgħu hawnhekk illegalment imma għandhom ehm, ħajja tagħhom f'periklu minn immigranti illegali. Ħafna nies m'għandhomx dokumenti ma dan minħabba li huma jarmuhom minn qabel ma jaslu il-fat li memx dokumenti mandux jitqis bħala ċirkostanzi ta' mitigazzjoni illi wassalhom bat għal fatt li jibqgħu fl-Unjoni, anzi bil-kontra. Jekk inti għandek id-dokument għandha jgħin illi inti tibqa' fl-Unjoni. Bħalissa, is surju bħallum probabbilment is-sur Juncker għamel dalodu il-sqarrija tiegħek tiegħu fl-istaġunata li kien dan ibattitu u din ħaġa tajba ħafna. Jiena kontent illi nappoġġa favur din ir-rapport. Rapport. Is-sur Soko, minuta u nofs. Importanti aħna li ntejbu il-karatteristiċi tekniċi ta' dokument ta' sikur ta' persuni illi qegħdin hawnhekk fil-pajis tagħna mod illegali ma' nibza illi iż-żieda ta' kota f'persuni fis-sitwazzjonijiet irregolari mhux ser eh, inigżbuh billi ntejbu l kwalità tad-dokumenti, aħna rridu nħarsu lejn kwestjonijiet eh, mhumiex komdi. Ġifier se jagħmlu l-awtoritajiet tal-Istati Membri jekk hemm xi ħadd li japplika l-ażil li ġifjutat ma jridx imur lura lejn daru għaliex il-persuna ma tkunx ġiet eh, billi tipperikola ħajjita biex jataqbatu dibata l-ura forma siket wara li tirrifjuta billi tija dokumenta vjaġġ. Dawn jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jevitaw l-espulsjoni ovvja mhix sorprendenti għallar ħaġa tista' l-om jamlu minn kollox kieku biex jibqaw Ewropa. Il-mistoqsija allura hija kif jista' jkun u kif inu possibbli illi napplikaw ir-rifju tal-azil sew mod pratiku għax inkella u se sensa sens kolħat kulħadd jista' jibqa' jekk min jaħrab minn periklu jew le, mela laqas mija politika ta' azil, laqas migratorja, sempliċi politika ta' ġen, ta' keos. Pajjiżi terzi jridu jieħdu ċittadini u Il-problema hi li m'hemmx data, m'hemmx informazzjoni ħafna drabi, allura ma jkunux biss jafu jekk dawn il-pajjiżi li ħajħdu jieħdu il-pajjiżi serġi li jieħdu ċittadini tagħhom lura jekk hux tassew eh, tagħhom dawn il-ċittadini. Allura nabżon insolvu din is-sfida. Naddu għal catch the eye. Is-sur Kinnici, minuta. Grazzi President. Il-proporzjoni li ntlaħqom il-fenomenu migratorju ta' importanti li aħna għanna politika migratorja l-azili li wassal l-importanza nirregolamentaw mod aħjar permezz ta' xogħol leġislattiv, dokument leġislattiv, deċiżjonijiet ta' rimpatri għal dawk li qed jgħixu mod illegali fl-Ewropa u politika ta' rimpatri u effiċjenti jista' jippermetti li jkun hemm iktar enerġija u riżorsi li tiġi tifukat fuq dawk li jeħtieġuha tassew u għal kategoriji iktar vulnerabli pal huma l-min irrinni mhux akkompanjata. Li ndaħlu dokument ta' ritorn marramizzat fuq livell tal-Unjoni Ewropea ħajtejja bi standards ta' sikurtà u ħajtnaqqas il-burokrazija u s-spejjeż u l-żmien ta' ħin ta' stennija. Però e, biex tkun effiċenti il-Kommissjoni tittati bidu għal dialogu kostruttiv ma' pajjiżi terzi fi kwestjoni ta' riammissjoni U importanti ħafna wara li daħlu fil-dokument jtiġa li l-proċess tar impatri sej skont id-drittijiet fundamentali tal persuni qed tiġi imbawta lura u li dejjem ħarsu lejn l-interess u lini tal-minorenni. Grazzi sur Kim Niċi. Onorevoli Sina Dinos. Grazie President. Dan il-rapport u importanti ħafna. Il-problema hija li hemm ħafna migranti li qed jgħixu illegali diġà fil-pajjiżi u ġiġi rifjutati. Mhemmx senti li nemmenu il-problemi ewlenin tar-ritorn tagħhom u jista' jsolvew billi nmorru lura, intuhom dokument biex imorru lura. Aħna rajna ġarra fit-Turkija u oħrajn Da mhux qed jħarsu r-regoli imma aħna rridu nieħdu passi ċari Aħna rridu mod effettiv nikkontrollaw il-frontieri esterni tal-Unjoni. U aħna ma rridux li nispiċċaw f'diskussjonijiet blatmi ma' dawk il-pajjiżi li ma jridux l Iskala tal-kriżi li naraw hija enorma, hija ridikola issa nużaw il-kliem il-persuni li qegħdin qed joqogħdu illegalment meta dawn jidħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali? Nezakonita migracija jedan je od gorućih problema s kojim se hitno moramo pozabaviti. Toleriranje nezakonite migracije Neħtieġu minnu fih nindirizzaw il-migrazzjoni illegali. Jekk aħna nuru nuqqas ta' tolleranza għall-immigrazzjoni illegali, it-traffikar jista' jieqaf u allura nafu li ħafna jridu jiġu lejn l-Ewropa, iżda ħafna ma jaslux minħabba il-burokrazija eċċessiva. Madana kollu xorta waħda jaslu fi xtutna persuni mingħajr dokumenti. Id-dokumenti l-ġdid għar-ritorn ta' dawk li qegħdin hawnhekk illegalment huwa pass fid-direzzjoni Iwa pastajt fil-direzzjoni li nixtiequ naqbdu ċertament nistaw ukoll naqsu il pizijiet amministrattivi biex bekk ukoll ikonna garanziji. Iżda, ritorn aktar effiċenti mhux se jwassal għal effett meċti jekk in ma naqsux il-flussi tal-migrazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Tuġeus. Grazzi, President. Il-numru għoli ħafna ta' migranti illegali illi daħlu fl-Europa, partikolarment fil-Greċa, jfisser li rridnu du azzjoni biex dawna imorru lura. Il-revizjoni ta' dokument return back hija xi ħaġa kruċjali. Din però hija kwistjoni importanti. Mhix xi proċedura formali din biss dawn il-persuni li qegħdin hawnhekk illegalment xorta waħda jsibu mezzi kif jibqgħu u allura huma bekk iħeġġu lill-oħrajn biex jingħaqdu magħhom. Nafu li hemm ġihadis li huma perikolużi u terroristi konvinti fost dawn il-persuni fl-Ewropa responsabbli għal attakki li saru. Bekk Akkosta kollox irridu inħarsu is-sigurtà ta' ċittadini Ewropej. Ċertament, ma rridux inċedu għal pressjoni ta' komunità kriminali internazzjonali. U lanqas manna inċedu għal talba ta' solidarita grazzi. Mela, sur kummissarju nadilek il-kelma s-sat tijak. Grazzi, President. Onorevoli membri, nibda billi nirringrazzjakom għal debattitu tantutli u l-kommenti ta'kom. Kifet fil-bidu fl-introduzzjoni tijaj. Dan id-dokument ta' vjaġġar u element wieħed importanti biex intejbu il-linji ta' politika tagħna biex ikunu aktar effettivi. Madana kollu mhuwiex l-uniku element meħtieġ. Issa se naħdmu fuq l-implementazzjoni tad-dokument kooperazzjoni sħiħa mal-Stati membri. Lan huwa li nippromuovu ir-reammissjoni u fdejmiet oħra. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri biex id-dokument ukoll jiġi aċċettat minn pajjiżi terzi. Jekk aħna niffukaw eh, l-isforzi tagħna nistgħu bekk ikonna odda li tejn ir-return u reammissjoni mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu. Ek kif talab il-Parlament, il-Kommissjoni sejra tir-rapporta l-Kunsil u l-Parlament dwar l-implementazzjoni tal-regolament fi żmien sentejn. Signora Gabriel, grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nisħa illi aħna impenjati li nappoġġaw il-Bulgarija. Palissa, id-DGTI hija f'Sofija, illi qed u hemmhekk qed jiddiskuti mal-awtoritajiet u mal-gvern Ungeriz biex jidentifika l-bżonnijiet tagħkom kemm f'termini ta' finanzjament kif ukoll f'termini ta' esperti, gwardjani, ta' mir, kif saħaq illum is-Sur Juncker fid-diskors tiegħu. Dan l-appoġġ għandu jkun disponibbli immedjatament. Hija priorità għalina u għalija personalment. Grazzi u koll għall appoġġ tagħkom, onorevoli membri tal-Parlament u għal kooperazzjoni attiva tagħkom fuq dan il-proċess leġislattiv. Grazzi Kummissarju, issa nisimaw lir rapporter l-Onorevoli Ħalla aħo għal żewġ minuti. Grazzi President. Grazzi lilkom il-koll għal kontribuzzjonijiet ta'kom il-lum, jiena fil-qosor imwieġeb għal xi kumenti kritiċi kemm mill-naħa tal-lemin kif ukoll mill laħa tax-xelluk. Mela, għalkemm hemm differenzi ideoloġiċi dwar x'nistgħu nagħmlu fir-rigward tal-immigrazzjoni regolari u pressjoni migratorja, nemmen li l-maġġoranza jaqblu li l-leġislazzjoni attwali trid tiġi applikata dan ir-regolament jirrigwarda dana kollu għandna regoli dwar l-azil u residenza. Jekk persuna tista de facto tibqa li lin jekk teħtieġ ix qed timxi skont il-kondizzjonijiet, allura kollox ikun ta' xejn. U allura dan ukoll askapitu tal-kredibilità tal-leġislazzjoni tagħna, kif ukoll dana kollu iħeġġeġ aktar u aktar persuni biex jaqsmu l-Mediterran. Fil-waqt illi jiena euroxettiku u ma nappoġġax per eżempju li proċessar ċentralizzat ta' applikazzjonijiet tal-azil u mhux neċessarjament naqbel ma kollox fit-test għaliex huwa kompromess, nemmen illi dan id-dokument huwa eżempju ta' kooperazzjoni illi tista' twassal valur miżjud l-Istati membri li lin mid-deċiżjonijiet politiċi li jieħdu fuq livell nazzjonali. Bekk, grazzi ħafna kollegi, kummissarju, u jiena issa nistenna l-appoġġ tagħkom għada. Grazzi ħafna. Grazzi, onorevoli. Id-diskussjoni tintemma hawnhekk.